Allura, bekk ngħaddu għall-ewwel votazzjoni dwar l-estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' inkjesta il irċevejna l-applikazzjoni il-Kumitat u ankarikat biex investiga allegazzjonijiet ta' kontravenzjoni ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni ta' dritt tal-Unjoni brabta mal-ħasil ta' flus levitar ta' taxxa u l-evazjoni ta' taxxa dawn li man Kumitat Pana għandu mandat ta' tliet xhur. Il-membri tal-Kumitat qalu li għalkemm għamlu progress kien hemm investigazzjonijiet, però għandhom bżonn ta' iktar xogħol. Fid-dawl ta' dokumenti illi għadhom iridu jiġu eżaminati għal din l-inkjesta u ċertu partijiet li għadhom ma nstemewx, eh, l-estensjoni tal-mandat huwa neċessarju sabiex dal-kumitat jimxi skont il-mandat tiegħu jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għad deċiżjoni ttieħdet mill-konferenza tal-Presidenti mela l-estensjoni